Jent, u naħseb jinek ħajkun il-kas. Grazzi ħafna. Mela tajpis, ikkonkludejna dan id dabattitu tant interessanti u issa nistgħu ngħaddu għall-punt li jmiss fuq l agent dinja mistoqsija orali oħra u is-suġġett huwa il-prassi li jizvijaw ta' ċertu intraprizi. Tajpis, nibdew bil-rapporter is-sur Buzutil, żewġ minuti u Thank you, Madam President. Uh dear Commissioner. Uh, Grazzi, Signora President, Komissarju. Sentej unofs ilu jina prezentajt rapport fuq dawn id-direttori tan negozji li zvijaw, prezentajtu d-dim dan il-Parlament. U hemm problema kbira bil-prassi fraudolenti ta' dawn it-tip ta' direttori għarriqa u 20 ta' eluf ta' negozji żgħar, organizzazzjonijiet volontarji, anka karitajiet qed jispiċċaw vittmi ta' dawn il-prassi fraudolenti u għandna bżonn ta' approċċ konċertat biex inwaqfu darba għal dejjem dan it-tip ta' prassi li Sente Sentej nofs wara sfortunatament nerġgħu ninsabu hawnhekk quddiem il-plenarja biex niddiskutu l-istess suġġett. Għaliex kien hemm nuqqas kbir minn żviluppi biex inkunu nistgħu niġġieldu din il-problema ta' direttorji għarriqa tan-negozji. U din hija problema. U problema mhux żgħira, ħanfakkarkom naqra xi tfisser. Mela, bażikament, direttorju għarriq tan-negozji jibat formula li jisa titlob l-nis li sempliciment jaġġornaw id-dettalji personali tagħhom jew d dettalji tan-negozju tagħhom għal dak lider li huwa daħla b'xej f'dan id-direttorju. Mal-ewwel daqqatajn ħadd ma jinduna li hemm xi forsi xi pagament addizzjonali u xi spiża addizzjonali jekk wieħed jimla din il-formula. Iżda, Wara li jibatu il-formuli, il-vittmi jirċivu itra li titlob il-ħlas ta' 1000 euro fis-sena għal tliet snin konsekuttivi. U jekk ma jħallsux, dawn id-direttori għarriqa bażikament jispiċċaw għal dawn it-tattiċi ta' bullying, ġviri ċemplulom, eh, teddit ta' azzjoni legali. U anka il-persun li jġbru id-dejn li jiġru warajk il-ħin kollu li zjed ħaġa li tħassibna hija li dawn it-tattiċi illegali edin isseħħu propju taħt imnieħer tal-autoritajiet tal-istati membri li huma konxi ta' dawn il-prassi u li maħatu lebda azzjoni biex iwaqfuhom il-European City Guide, il-Construct Data, EU Business Services, World Business Directory, Expo Guide u DAD, DAD, dawn huma direttorji li għadhom edin joperaw. U l-Kommissjoni sissa qalet, Signora President, li dawn il-prassi qarrieqa huma kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Iżda sissa du ma sarx biżejjed biex jitwaqfu u aħna għalhekk ninsabu illum. Grazzi ħafna sur Buzottin. Issa naddi l-kelma lill-rapporter liħor. Signora President, Komissarju, Membri, il-numru ta' il-menti li għanna fuq din il-kwistjoni turi li dinja problemi għall-SMEs. Dan it-tip ta' ta' prassi għarriqa qed twassal għal ħafna ħsara anka finanzjari. Fil-perjodu mill-2003 sal-2003 kważi 14,000 ilment waslinna u aħna għadna nirċivu it ilment minn il-vittmi u d-diffikultajiet biex wieħed ikun jista' jintraċċa eh, dan tip ta' prassi għarriqa qed jimminaw il-funzjonament tas-suq intern Staħt direttiva tal-riklamar ta' tqabbil u arri suppost jaqgħu taħt direttiva iżda Il-Kumitat Imko bħala l-Kumitat responsabli għal leġislazzjoni reċentement ikkonsidra din il-kwistjoni u tal-qajjem din il-kwistjoni mal-awtoritajiet Olandiżi u qajjem attenzjoni ġibet l-attenzjoni propju dwar xi ħaġa simili li liġi stabilita fl-Olanda u t-weġiba tal-awtorità tal-Olanda turi li l-istati membri huma interessati aktar f'dak liġi fit-territorju tagħhom stess U jiena naħseb li fid-dawl tan-natura transkonfinali ta' din il-problema hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni bejn l-istati membri fuq l-infurzar sabiex nkunu nistaw inwaqfu dawn il-prassi għarriqa. Il-Kummissjoni nifissa jista' jkollha rwol aktar attiv biex taħdem flimkien ma' l-istati membri fuq l-infurzar transkonfinali billi tuża networks eżistenti biex tkun tista' tiffaċilita il-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Għandu jkollna aktar enfasi fuq eh, sanzjonijiet effettivi u li waqfu milli jagħmlu dawn il-prassi fraudolenti fl-istati membri kollha u dan iwassal li dawn il-kumpaniji tad-direttorji jispiċċaw bla negozju u dawk il ħarsu li qegħdin imexxuhom jiġu kastigati. Aħna rridu nestendu l-ambitu tal-direttiva fuq il-prassi inġusti biex inkludi dawn it-tip ta' eh, prassi ta' koll. wkoll. B'dan il-mod. Commercial practices. B'dan il-mod il-negozji ġi koperti bl-istess ehm, l-istess teknika tal-negozji, l-negozji u il-konsumaturi. Irridu ntejbu koll aċċess għall-informazzjoni kif ukoll eh, inqajmu kuxenza u ntejbu il-mekkanizmi ta' kumpens. Jiena nixtieq nitlob lill-Kummissarju X'inhu ma l-ostakli ewlenin biex ikonna ingaġġ ikbar għall awtoritajiet tal-Istat f'dan it-tip ta' infurzar transkonfinali u liema miżuri qed tikkonsidra il-Kummissjoni fil-ġlieda kontra dawn it-tip ta' kumpaniji ta' direttorji. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma lill kummissarju Oettinger fisem il-Kummissjoni. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, die Kommission Signora President, Signori, aħna fil-Kummissjoni naqsmu l-istess ħassib tagħkom. Kif ukoll l-opinjonijiet tal-Parlament. Hemm dawn id-direttorji għarrieqa ta' negozji u għaw ħafna kumpaniji li qed jintaqgħu ma' ċertu problemi f'dan il-qasam. Intu tlabtu survey tliet sinilu ilu u eluf ta' persuni fil-fatt wieġbu. U din hija biss il-bidu, dan huwa biss il-bidu, n-numru ta' persuni li qegħdin ħossu li il-numru ta' persuni fil-fatt ġew zvijati u jista' jkun ħafna ikbar il-kollega tiegħi palissa tiġbor l-informazzjoni biex ikun nistgħu nistabilixxu iż-daqs ta' din il-problema. Nixtieq nenfasizza li dawn il-prassi il taħt id-direttiva tal-114 2006 fuq ir-riklamar arriqi U wkoll fil-ġrida tal-frodi huwa dan l-istess direttiva li taħt l-Istati membri. Imma dawn il-prassi għarriqa għadhom għaddejjin. U aħna naraw li hemm ħafna negozji li jtjeġixu b'tali mod li jagħmluha diffiċli li wieħed jitellahom il-qorti. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li titratta din il-problema u tipprova telimina. Sal-timim tas-sena ħajkun hemm komunikazzjoni dwar l-implementazzjoni tad direttiva eżistenti propju fuq ir-riklamar qarriqi. U minn barra dan, Irridu naraw il-possibiltajiet l-oħra biex inkunu nistgħu nkomplu naħdu f'dan il-qasam u ħankunu qegħdin nirrapportaw propju fuq dan. Aħna qed nittamaw, u anzi qed nistennew li ħajkollna titjib sostanzjali eh, meta niġu biex nistabilixxu eżattament x'inhuma dawn il-prassi qarriqa u l-kollega qed ħares ukoll lejn il-kooperazzjoni bejn Eh, kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll kollaborazzjoni transkonfinali. Il-kollega ħadd tkun qed tipproponi wkoll li ċittadini u l-kumpaniji għandhom ikunu aktar konxi ta' dawn il-prassi fraudalenti. Kif ukoll għandu jkun hemm il-ħolqien ta' kuxenza pubblika propju fuq din il-problema. Iżda id-direttiva 114 ġiet er- implementata fl-istati membri Iżda l-komunikazzjoni tiġi pjanata tfisser li aħna tlabna l-istati membri biex jirrapportaw lura lilna fuq is-sitwazzjoni f'pajjiżhom u b'dan il-mod U fil-fat, konferenza li organizzajna fit-tmim ta' Mejju kellha wkoll dan l-istess skop u dan din organizzajnija eh, fl-imkien ma' partijiet interessati u negozju u persuni oħra. Lan ta' din il-konferenza kienet biex inħarsu propju lejn il-prassi ta' direttorji, anka dawk li jaħdmu b'mod transkonfinali. U qed joħroġ ċar li kooperazzjoni sistematika bejn l-awtoritajiet tal-istati membri jista' jgħin meta jkun hemm bżonn. U din hija xi ħaġa li wkoll ħadd tkun inkluża fir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni fit-tmim ta' din is-sena. Din hija kwistjoni urġenti għal kulħadd għalina wkoll. Għal daqstant aħna rridu nagħmlu xi ħaġa kemm jista' jkun malajr. Dawk li huma affettwati għandhom ikunu involuti bl-aħjar mod, iżda għandna bżonn xorta waħda ftit ħin biex inkunu nagħmlu dan. U fid-daw ta' situazzjoni preżenti wara l-investigazzjoni tal-argumenti kollha, il-Kummissjoni ħat ikkonsidra miżuri addizzjonali sabiex tipprevjeni eh, prassi arriqa transkonfinali. Aħna ħaneħdu il-miżuri naċessarju grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa nistgħu ngħaddu għal kellima fissem tal-gruppi politiċi u aħna diġa għanna dewmin, diġa għedin tart, għal daqstanti kħeġobkom titkelmux aktar mill-suppost. Għaliex hekk le ħajkollu waqafkom. Hemm il-votazzjonijiet, suppost, u minn barra dan illum eh, jitilqu l-deputati. Mela, is-Sur Papa Nikolaw mill-grupp tal-PPE minuta u nof se kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, Komissarju, fil-fatt huwa vera li kulħadd irid jaqbel ma' dak li jettinti. inti ħan l deskrivilek kas ta' persuna grega li għalli eżattament xieġralu kif kien vittma ta' din it-tip ta', ta kumpanija. Mela, għawek għaw dokument Dan huwa dokument li tibat din l-intrapriza li għan tamel din il-prassi għarriqa u fitri zar ħafna ħafna ħafna jgħidu li din l-informazzjoni hija bxej. Mod ċar tajt li din l-informazzjoni hija bxej. U ovvjament, eh, dan il-koċ ta' din tiegħi mela l-informazzjoni u bata. bat, ta' fil-biċċa tisfel tal-ittra u kol fitri zar ħafna għalu palma għal sur Bozitti li rridu jħallsu 1000 euro fis-sena. Jgħaddi żmien u d-Dipartiment Legali eh, jew għal li ju suppost Departiment Legali ta' din il-kumpanija jibatlu itra li titolbu 3500 euro xi ħaġa għaliex qed iżidu wkoll l-interessi għaliex kien hemm dewmin fil-ħlas kif ukoll l-ispejjeż legali tal-intrapriża. Huwa ċar, Sur Kummissarju, li hawn affas legali biex jiġu trattati dawn il-każijiet imma ma nafux sa fejn huma trattati dawn il-miżuri Il-programm ta' Stokkolma jgħidilna li għandna bżonn faċċaw din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr. U aħna viċin taċ ċittadini tagħna. Aħna nitabbew bil-problemi tagħhom. U rridu nifmu li din ekki aħna biss, mhux biss jimpurtawna il suġġetti l-kbar Ewropej, iżda jimpurtawna wkoll dawn l-affarijiet u għandna bżonn insolvu din il-kwistjoni kif se jkun malajr. Is-Sinjura Benjeva, minuta. Komissarju, Sinjuri. Aħna l-ewwel net irridu ngħidu li dawn il-kumpaniji mhumiex biss qarrieqa imma huma fraudolenti wkoll. Il-negozju huwa importanti jekk jikontribwixxi fl-soċjetà iżda jekk hemm persuni li jikdbu u li jattiraw persuni oħra u negozji oħra biex dawn il-persuni u negozji biex dik il-persuna oriġinarja li tispiċċa taqla ħafna flus din frodi. U dawn il-prassi ta' dawn il-negozji li għamlu eh, li għarriqa huma legali taħt id-direttiva Fuq il-riklamar għarri u komparattiv, ma nix għalfejn introduċu leġizlazzjoni ġdida rridu nifokaw fuq l-infurzar ta' din leġizlazzjoni diġa teżisti. Il-problema hija li din hija kwistjoni transkonfinali u l-SMEs jew self-employed ma jistawx jabżu għal-jom infusom u jekk jipruvaw jamlu dan, tiswilu ħafna flus u ma jistawx. Għal-daqstant, kummissarju, Hemm lok għal kampanja ta' informazzjoni sabiex ninformaw lil kulħadd fuq din il-kwistjoni. Mela ngħaddi l-kelma issa lis sur Harkin tal-Liberali żewġ minuti nofs anzi, s-sinjura. Zewġ minuti naf sajt nis, s-saqsi l-kelima? Iva, tajbwis. Komissarju, f'dawn l-aħħar snin jien iltqajt ma' tant ċittadini Irlandiżi li kienu vittmi propju ta' dawn it-tip ta' kumpaniji ta' ehm, ta' negozji, direttori ta' negozji għarriqa per eżempju, segretarju ta' skola li ħalset li kellha tħallas elf euro li għas kienet tifla ħalihom u ħassita verament stupida x'qalet ma jistax ikun xaħat ikun daqshekk stupidu li jagħmel bħalma mill-tiena u m'għandunax li din hija xi ħaġa tiġri kulħadd il-ħin kollu. U mbagħad eh, persuna anzjana li kellha raġel tagħha li suq it-taxis u irċivit formula u li kella xi żbalji fil-formula ħasbet li sempliċement qed tikkorreġi dawn l-iżbalji u bagħti tal-ura u mbagħad għal sentej wara baqgħet tirċievi dawn l-ittri ta' teddida u twerweret minn dawn l-ittri. Fis-sens li kienet qed tibża tiftaħ littra meta taslilha l-ittra. Jiena ma stajtx ngħidilha tħallas kull ma stajt ngħidilha u li kiku jien kont fil-pożizzjoni tiegħek ma nħallas u dik kienet la dak l-aħjar pari li stajt natija. U hemm ħafna eżempji oħra jiena naf li intom smajtuhom dawn il-pariri. Iżda l-verità hija li ċittadini pretendu li jiġu mħarsa mill-leġiżlazzjoni Ewropea u ma jistgħux jifmu li l-leġiżlazzjoni Ewropea mhix qed tipproteġihom f'dan il-każ. U hawnhekk hawn ambigwità. Pal mettilkom, jina nejt li ċittadini li jina jidir li huma protetti imħarsa ma ma nistax li garantija. Per eżempju, jina nifhem li waħda minn dawn il-kumpaniji eh, f'reġun fi Spanja ġiet imħarka. Iżda fil-fatt xamlet din il-kumpanija marret f'reġun ieħor komplet eh, il-ħidma tagħha. U kwistjoni oħra li tħasseb li ċittadini huwa li mhumiex ċerti kif is-sistemi legali operaw f'pajjiżi oħra. Huma forsi jħossu li fl-istat membru tagħhom huma mħarsa. Iżda huma mbagħad ma jafux jiġri fl-istat membru ieħor u l-istess ukoll jekk dawn il-pajjiżi dawn il-kumpaniji mbagħad jimxu barra mill-Unjoni Ewropea. Ukoll tħassibhom di. Għal daqstant aħna nieħdu gost l-Kummissjoni taqsam it-tħassib tagħna u li qed eh, timbota li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-Istati membri u tara l-każijiet transkonfinali u tipprova tinforma liċ ċittadini u l-kumpaniji Kummissarju, inti għat li urġenti, imma din hija ilha urġenti ċittadini jaraw ħafna oqsma fejn eh, leġislazzjoni Ewropea eh, taffetwa ħajjithom ma jistgħux jifmu għaliex mhumiex imħarsa minn dawn it-tip ta' prassi u jiena daqsent nixtieq nħeġġeġ il-Kummissarju li il-kelma urġenti tfisser issa. Grazzi ħafna Sinjura Harkin u fisem il-Konservattivi Is-Sur Stevenson għal minuta. Grazzi, Signora President. Jina, Iva, naqbel kompletament ma dak li qalet is-Signora Harkin fil-kostituenza tiegħi fil-Iskozja. fil fil iskozja huma l-anzjani, dawk li għandhom dawn l-istabilimenti ta' bed and breakfast li għandhom eh, dawn eh, l-appartamenti ta', ta self-catering li jispiċċaw jaqgħu għal dan it-tip ta', ta attività kriminali li daħlu l-indirizzi tagħhom fid-direttorju jirċievu l-kont tal-1000 euro u dawn huma anzjani u jibżaw huma werra meta jirċivu dawn litri ta' teddida minant eh, dawk li huma rappreżentanti legali għal għasek suppost ta' dawn il-kumpaniji. Din hija attività kriminali transkonfinali. Dawn il-kumpaniji jagħtu l-identitajiet tagħhom, l-indirizzi tagħhom irridu nsibuhom nagħlquhom inħarkuhom u inħarsu ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Meta dawn jikkuntattjawni fi kostituenza tiegħi jina ngħidilhom sempliċement iktbu lura lill kumpanija u għajdulhom biex jibatu il-korrespondenza kollha tal-ġejjini lili u ma jerġgħux jisimgħu minn għandhom. Imma dawn il-persuni rridu nitfaw mill-ħabs. Grazzi. Grazzi ħafna issa Sur Taylor. Fisem il-grupp ta' ħodor. Uh, thank you, uh, President. Grazie, Sur President. Din il-mozzjoni għanna bżonna. Anka jekk għanna direttiva tal-2006 waċċar li din miex qed taħdem kif suppost. Il-kumpaniji li smajna dwarhom jeżistu sempliċement biex jgħamlu ngan ta' organizzazzjonijiet li għasindunaw li m'għandhomx ir rizorsi u jiena din insiba xi ħaġa verament straordinarja, partikolarment meta timmiraw organizzazzjonijiet budget limitat. Iġviri, it-tattiċi huma tal-bullying u tal-racketeering, meta jgħamlu ċertu wedit u din persuni għas jissospettaw, imma jina naħseb il messaġġ għandu jkun minna ħatana li jekk offerta tidher li għatajba biex tkun vera, probabilment miex vera. Dawn il-kumpanniji isom kelp il-bahar u rridu waqfuhom il-grupp tagħna jilqa din ir-riżoluzzjoni hija f'waqta u aħna ħankunu qegħdin nappoġġawha għaliex titlob lill-Kummissjoni biex titlob lill-Istati membri li jinfurzaw kif suppost din id-direttiva. Grazzi. Clark, ab din Evropi l efterijas Demokratijas, ένα λεπτό e επίσης. E Is-Sur Clark fisem il-grupp għal-minuta. Jina naf il-gwida Ewropea tal-ibliet u anke jek provajna nal u għed tibqa din it-tedida fil-Mejju tal-2008 fil-Renju Unit rajna regolament tal-regolamenti ta' swiq illegali u mhux suppost kellu jiġu użat tipa żgħira biex wieħed jitkellem dwar l-ispejjeż u għalhekk issa tista' tieħed azzjoni kontra l-kumpaniji tal-Renju Unit iżda l-OFD m'għandix ġurisdizzjoni biex tġilet l-skems minn bnadi oħra u dan jinkludi problemi fl-istati membri. Għalhekk il-problemi għadhom hemmhekk. Għaliex il-gvern tiegħi ma jistax jevita dak illi jiġi mill-Ewropa. It-tweġiba ta' dan tinsab fil-qalba ta' din Ewropa bla użu illi neħiet il-frontieri nazzjonali, il-ċirkolazzjoni tal-prodotti eh, tista' tkopri li terroristi u kol tkopri dawn it-teddidiet illi edin jiprovaw ibeżaw il-dawk illi ma jafux bihom. Grazzi. Issa se nieħdu kellima oħra. Għanna issur bula l-minuta u nofs. Signor President, kollegi, Kummissarju aħna nistgħu nqasru din il-sitwazzjoni ta' direttori billi naraw l-400 petizzjoni uħut minnhom minn kumpaniji zar illi ġew eh, effettwati u qed jiġu mitluba jiġu mitluba għal 1000 euro kif sema s-sur Buzottil il-vitmi qegħdin isofru jiltaqgħu ma' problemi u apparti minn hekk huma qegħdin jiffaċċjaw dawn il-kumpaniji qarrieqa illi għandhom lan illi jingannawhom. U għalhekk irridu inwaqfu dawn eh, l-organizzazzjonijiet kriminali li qed jikkompromettu is-suq u rridu nirrevedu id-direttiva dwar ir-reklamar qarriqi u r-reklamar komparattiv biex inkunu nistgħu nqisu il-tip ta' frodi aktar sofistikat. Irridu nippuntaw subajna lejn min huma dawn il-kumpaniji. Għanna bżon tal-awtoritajiet tal-frodi u l-kumpaniji illi kienu vittma biex eh, Ikonna sistema tajba ta' prevenzjoni fl-aħħar net irridu nikkastigaw il dawk li huma involuti fit-twaqqif ta' din is-sistema, irridu nikkastigawhom bl-aħrax. Spiss il-multi li kolom iħalsu ikunu ħafna inqas minn dawk li huma jkunu nexxilhom jaqalaw mill-attività kriminali tagħhom. Grazzi l-onorevoli Stihler għal żewġ minuti. Il-Kummissjoni Ewropea hija mħasba wkoll iżda ilna nistaqsu u nistennew għal bosta snin lill-Kummissjoni biex tuħu azzjoni. Għandna rapport mis-Sur Buzutil u fl-aħħar mandat leġislattiv aħna fil-Kumitat ħadna deċiżjoni iżda xorta qegħdin naraw illi n-nies qed tistenna l-għajnuna tagħna. Ħafna minn ħafna dawn l-SMEs illi huma ikkonċernati m'għandhomx il-mezzi finanzjari il biex jiddefendu lilhom infushom u għalhekk irdu nħarsuhom. Il-ġimgħa l-oħra għadni kemm nirċivi itra illi qalt li kif nista' niddefendi lili nnifsi jien m'għandix il-flus, ma nistax inqabba avukat, ma nistax nieħu azzjoni aħna hawnhekk irdu niżguraw illi l-odot ikunu hemmhekk biex iċ-ċittadini ikunu jistgħu ikomplu e, ikampaw u jahilsu minn din il-problema għaliex din hija problema kbira hija flagell tas-soċjetà tagħna. L-Onorevoli Styler minuta, grazzi Sinjor President, dawn it-tip ta' frodi qegħdin jużaw leġittimità permezz tal-Ewropa dawn l-iskens ma jagħmlux ħsara li negozji żgħar biss illi u jingħataw fastidju u jiġu medda biex iħallsu miżati u ma jemnu li jkun xejn dan, dan jaqa fidejn l-Unjoni Ewropea għaliex ma tuġ azzjoni biex tgħin hija kompitu tal-Kummissjoni Ewropea wara kollox illi taħseb dwar iż-żgħir l-ewwel. Iżda jien għajjen dan il-kwistjonijiet kif għamlu bosta kollegi, kif qalu bosta kollegi, illi nqajjem dawn il-kwistjoni tal-bosta snin, iżda ma ttieħdet l-ebda azzjoni diretta. Għaliex ma ttieħditx nisimgħu dwar stħarriġ, ġbir ta' informazzjoni laqgħat mal-partijiet interessati, dawn eh, mhumiex azzjonijiet, aħna neħtieġu azzjonijiet u mhux Klim biss. Mhux probabbli qed nagħmlu ftit wis tar twis, irridu naġixxu illum qabel għada. Meta il-Komissjoni ser tikkonsidra illi daħal għajnuna legali biex tgħin l smis fil-ġlieda kontra dawn it-tip ta' frodi, dan il-frodi ser jibqa' sakemm mal-Kummissjoni ma taqbax u tieħu azzjoni ħarxa. Grazzi tassew. Grazzi. L-Onorevoli Prendekast. Il-Parlament Ewropew irċiva mijiet ta' petizzjonijiet minn negozji żgħar madwar l-Unjoni Ewropea illi qalu li huma waqgħu vittma għal dawn l-iskemi. Huma kellhom iħallsu dawn il-miżati iżda l-kumpaniji tal-kostituenza tiegħi qegħdin jiltaqgħu ma' problemi kbar ħafna u mażar żgħar wis biex ikunu jistgħu iħallsu dawn il-miżati. Dawn il-kumpaniji huma mirati għal vitmi fi stati membri oħra, se dan joħroq inċertezza legali għal vitmi għaliex ma jafux x'inhu l-istatus legali ta' dawn it-tip ta' eh, kuntratti f'pajjiż ieħor u għalhekk il-kumpaniji ta' direttorji jistgħu jilagħbu b'dan din l-inċertezza. Il-Kummissjoni qalet illi d-direttiva dwar riklamar qarrieqa u riklamar komparattiva hija fuq il-prattika legali hija tara kif tiġi trasposta din id-direttiva minn tal-istati membri biex jiġi ċarat jekk iċ-ċittadini u mhix imħarsa mod ugwali matul ma madwar l europa Il-fatt li din id-direttiva ġiet trasposta fl-Istati membri kollha ma jfissirx li dawn il-miżuri huma komprensivi jew nkella f'konformità bejniethom. Grazzi. L-Onorevoli Rapti. Għal minuta. Eh, grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Din il dawn il-prassi għarriqa u ma bħall-ilma meta jisibu xaq jibtlu. U għawek għaw ħafna xquq. Waħda minnhom pereżempju hija direttiva nifissa tal-2006 bħalma diġà issemma. mbagħad ix-xaq ieħor huwa regolament li għandu x'jaqsam eh, mal-kooperazzjoni bejn l-Stati membri. Signor, signor Sur Kummissarju, mill moment li meta inti tisma eh, parlament li huwa maqut li qed jitolbok biex taġixxi, trid taġixxi u kemm jista' jkun malajr għax Il-żmien jiswa l-flus. Għaddew diġà tliet snin minn meta ġiet ippreżentata tliet snin li fihom kien hemm persuni vittmi ta' predaturi bħalma seħu minn ċertu kollegi u dawn il-predaturi għadhom qed jqarqu biċ-ċittadini tagħna u qegħdin jingannaw l-SMEs tagħna li huma propju is-sinsla tal-ekonomija tagħna u għandna bżonna naġix kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna tal-żemmejt mal-ħin issa issur Tarabella. Grazzi, Signor Rabti. Is-Sur e Tarabella għal-minuta. E Grazzi, grazie, commissario, kollegi. Jider biċar illi aħna irridu nkunu nafu jekk id-direttiva dwar ir-reklamar qarriqi jiex implementata blaħjar mod fl-istati membri. Din il-ħaġa tista' tapplika wkoll għal eh, tip ta' frodi transkonfinali oħra il-Kummissjoni u l-qdiet tal-konsumatur irridu jagħtu protezzjoni effettiva li ċittadini mhix aċċettabbli illi n-nies jingidmu hekk, jibqgħu jingidmu hekk mod kostanti. Din hija problema lila għaddejja, irridu naraw eh, il-ranġar ta' tilwimiet alternattiv u natu kumpens sodisfaċenti għal dan it-tip ta' frodi. Grazzi tassew. Issa ser namlu round għal kellima fil-proċedura KHDI għaw ħafna persuni li jishtiqu jitkelmu ma nistax nipermetti lil kulħadd li jitkellem għaliex ma tanċana għandna ħin disponibbli. Ħanieħu ħames kelliema u mhux iktar. Is-sur kelli l-ewwel qabel kollox għal minuta. Il-pożizzjoni hija dik kif tagħna dik li tkellmu dwar għall kollegi l-iktar ġewwa Kork fil-kostituenza tiegħi fejn kumpanija msejħa European City Guide kienet qed timpenja ruha b'mod fraudolenti man negozji kullimkien. Dan sar minkejja l-fatt illi jiena eh, qed nifhem illi kellu iwaqqaf il-ħidma tiegħu mill-qorti ta' Katalonja fl-2001 u kol mill-organizzazzjoni tal-Fair Trading ġewwa Renju Unit. Iżda hija xorta qed kompli kummerċ u dan mhux sew. U importanti nagħmlu żewġ affarijiet l-ewwel nett irdu nrawmu kuxjenza fost in-negozji madwar l-Ewropa biex ikunu viġilanti ħafna u ma jaqgħux għandna sesta dawn il-kumpaniji għarrieqa. It-tieni nett irridu nfasslu leġiżlazzjoni illi tiżgura li meta dawn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 tal-gvern jispiċċaw vitmi ta' dawn il-kumpaniji fraudolenti huma jagħtu dawk l-ekkim sejħa updates għal u jitolbu somum kbar ta' flejjes. Dawn din l-attività seħ b'mod transkonfinali wkoll neħtieġu soluzzjoni Ewropea. Minkejja dan l-isforz il-Kummissjoni Ewropea mhijiex taġixxi tibqa' idea fuq zaqqa. Jiena bħala rapporter bat ħafna soluzzjonijiet, ħafna alternattivi, il-Kummissjoni Ewropea tista' tagħmel blacklist tal-prattika taħt il-direttiva korrispondenti. Mhux biss neħtieġu soluzzjoni leġislattiva Ewropea b'saħħitha imma neħtieġuha issa u qed nappella biex il-Kummissjoni tafef xi ftit il-pass għaliex iċ-ċittadini qed ikollhom ħalsu qares għal dan u naħseb li rridu indaħlu lill-Ewropa l hawnhekk ukoll. Grazzi, kellim li missa minuta. Eh, nekalé praktiky některých tzv. katalogových firm zůstávají. Grazzi il-pratika għarriqa ta' ċertu kumpani ta' direttori da problema serja ħafna. Umma jipruvaw iduru ma' liġi u jserħu moħħom fuq infurzar ħażin, infurzar dajef tal-liġi. Għanna regoli assurdi illi huma marbuta mal-proċedimenti fil-qorti iżda il-problema tinsab minħabba illi hemm kuxjenza li mhijiex biżejjed ukoll ċertu il laxkezza Approċċ formali eh, għal-liġi permetti biex huma ma jindahlux u ma jkollhomx dan it-tip ta' aġir. Min jagħmel il-frodi b'mod paradossali għandu iktar protezzjoni miċ-ċittadini u għalhekk kif l-istati membri jistgħu jindirsaw din il- problema kif japplikaw id-direttiva dwar ir-reklamar qarri u reklamar komparattiv ma nistgħux insolvu l-problema mingħajr ma jkollna impenn attiv tal-Istati membri għaliex jekk le n-numru ta' petizzjonijiet ser jibqa' dejjem jikber, grazzi. Grazzi Sur Xfab minuta. Grazzi, grazzi Signor President, il-grupp tal-PPE jappoġġa bisħieħ il-fatt illi aħna irridu infejqu din il-ferita kbira li għanna tal-direttu tal-kumpaniji tal-direttorji għarriqa. Id-direttiva 2006 toffri soluzzjoni potenzjali illi mhux dejjem wieħed gawdi minna f'kull stat membru. Aħna ovvjament imħasba dwar in-natura transkonfinali ta' dawn it-transazzjonijiet. Dak li rridu nagħmlu huwa li nindirizzaw dawn l-affarijiet. Jiena naħseb li dinja problema li nistaw nindividwawa f'ċerti stati membri u hemmhekk irridu nindirizzawha u mhux ikonna approċċ ġenerali bla doċ. L-Onorevoli Bazescu Signora President, waħda mill-modi ta' informazzjoni illi tiġi użata narawa f'dan is-settur. Il-direttori għarriqa jagħmlu ħsara lill popolazzjoni lin-nies illi jużawhom din il-prattika nistgħu nwaffquha permezz ta' implementazzjoni ġusta tad-direttiva dwar reklamar qari. Sfortunatament mhux l-istati membri irċevew dan il-test fil-leġislazzjoni tagħhom. U għalhekk il-vittmi ma jistgħux jingħataw kumpens. Ir-reviżjoni tad-direttiva toffri l-għodot meħtieġa biex niġildu dan il-fenomenu. Il-leġislazzjoni komunitarja tista' tillimita wkoll illi konna dejjem aktar direttorji qarrieqa il-vitmi jridu jkunu jistgħu jappellaw l-inġustizzja tagħhom quddiem il-qorti. Grazzi l-onervoli ħefna. Ma kontx indunajt li xtaqt titkellem, ma tixtieq titkellem, Sinjora President, kollegi. Din hija problema Ewropea ilna nisimgħuha minn bosta pajjiżi għanna ħafna eżempji jien għandi la siħa ta' dawn l-eżempji li jena naf dwarhom, il-problema hija li aħna jom f'bosta okkażjonijiet għandna id-direttiva tal-2006 u kol fil-2008 fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet diskutija fil-Kamra. Iżda din problema għadha hemm, anzi kibret. Jiena smajt dak illi intqal. Il-problema għadha tinsab hemmhekk kummissarju ġdid jista' jkollu opportunitajiet ġodda biex jieħu azzjoni iżda din il-problema ħuduha bis-serjetà. Din tikkomprometti b'mod partikolari lill-SMEs lill-familji, lill-kumpaniji huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna, tas-soċjetà tagħna. Aħna ma nistawx nħallu din il-ħaġa tibqa' sseħħ fl-istati membri kollha, irridu nimplementaw il-leġiżlazzjoni għaliex jekk le ser tkompli tagħmel aktar ħsara. Grazzi. Dan kien l-aħħar kellim fil-proċedura catch tiegħi issa il-Kummissarju Ettinger. Jiena grazz uh, ħafna tal-analizi uniformi u d diskrizzjonijiet illi intom tajtuni. U anka tal- uh, l-inkoraġġiment biex aħna noħorġu b'evalwazzjoni tal-affarijiet tajbin u anka tal-djufija tal leġizlazzjoni Ewropea u anka l-oqsma illi għandhom bżonn jiġu eh, riformulati mill-ġdid għanna direttiva tal-2006 ġiet implementata fl-istati membri din ma kienx problema Ġifiri, trasposizjoni ma kienieċ uh, problema, seħħet, imma hawnhekk qed nitkellmu aħna dwar każijiet li huma transkonfinali u il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet differenti tal-istati membri differenti. Dawn ħafna drabi, e, mhux ħafna drabi kultant e, kollhom nuqqasijiet forsi ma tiġi segwita informazzjoni li tinata u eh, ħafna e, drabi E kunem liġi kriminali li tiġi involuta u emmek fejn hemm differenzi kbar e, fl-istati membri differenti, jiġifieri meta jitresqu persuni u dimirrati. Il-direttiva tal-2006 tkopri E, attivitajiet ta' arriqa u mhux ġusti tan negozju imma fil-rigward tal-konsumatur mhijiex qiegħda tħares lil negozji u relazzjonijiet bejn negozju u negozju. Iċ-ċittadini e, bħala imprendituri uh, uh, waħidhom jew li għandhom negozji żgħar mhumiex imħarsa taħt it-termini ta' din id-direttiva. Imma jekk nespanduha id-direttiva, ġifiri nespandu l-ambitu tagħha biex inkopru wkoll il-relazzjonijiet li jeżistu bejn eh, negozju u negozju, allura Eh, l-affarijiet jinbidlu, pero dawn l-affarijiet ħafna drabi ma jiġux mitluba minn negozji fuq eh, livell ta' eh, livell nazzjonali. Min irid jinganna ħafna drabi jinganna lill-konsumatur u mhux il-kumpaniji oħra u għalhekk illi man biex tiddaħħal din it-tip leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropea imma il-Kummissjoni issa imħasba dwar il-fat li jista' jkun ispiċċaw mingħajr direttiva. Jekk il-Kummissjoni se tinsisti illi il żit l-ambitu ta' direttiva u tmur li l-in mill-frodi illi jessir uh, għal fuq il-konsumatura, l-għura jista' jkun li nispiċċaw e, eh, biex xej. Eh, Pero rridu narfu illi anka fil-rigward ta' negozji jeżisti jeżistu il-frodi u għalhekk aħna qegħdin nisperaw li nkopru dan fir-riformulazzjoni l-ġdida tal-direttiva is-sena d-dieħla mingħajr dewmien. Nisperaw ukoll illi li stati membri l-Awstrija, l-Franza, l-Belġu, Um, kopru u koll il-frodi taħt il-liġi kriminali meta tiġi eh, din eh, meta ssir lejn il-konsumatura ġan mhux dejjem il-kasa. Irridu naraw jekk għandix bżonn eh, liġi uniformi dwar ċittadini li jkunu qegħdin jaħdmu ta' intraprendituri. Grazzi ħafna lil kummissarju kollegi. Jiena għandi mozzjoni ta' rezoluzzjoni għal biex inalaq dan id-dibattitu dan mill-Komitat tal-Petizzjonijiet